Parlament Ewropew fejn il-Viċi President Stamkos eh, ħassu uh, ħażin serju ħafna il-każ ma nafx eżattament x'ġara bħala dijanjosi issa imma bla dubju hemm ħaġa waħda li hija ċerta kien inċident gravi li assistejna għalih il-kollegi li ħadu ħsieb l-Onorevoli Papastankos ħaqhom li nirringrazzjom pubblikament. Laura Komi fost oħrajn Sur u wkoll dawn taħ l-ewwel għajnuna dan kien pastra ordinarju u nittama li kien ta' l-Onorevoli Papa Herr Papastamkos ist jetzt im Krankenhaus. Is-sur Papastamkos issa qed l-isptar. Ma nistax ngħidilkom xejn definittiv imma djanjosi ġala darba ikonna aħbarijiet mill-isptarijiet naddilkom l-informazzjoni. Untijilkom. Ikonna stampa iktar ċara ta' xini s-situazzjoni eżattament. Ovvjament rridu nżommu diskrezzjoni kollha, imma nixtieq ngħid li l-kondizzjoni tas-sur Papastamkos hija waħda serja ħafna. Sinjuri, jiena informajt il-familja tas-sur Papastamkos u l-mara tiegħu ġejja lejn Strasburgu. Bħalissa numru ta' kollegi palma jiġri naturalment għallu li rridu naħsbu minn ġdid kif ħan organizzaw il-votazzjoni fil-parlament. Permettu li sinjuri nġdilkom l-attenzjoni għal dan li ġej. Nisenajt. Il-votazzjoni kollha li kellna, votazzjoni twila ħafna, ma nistawx n-organizzaw affarijiet bħal dawn fil-plenarja l-aktar żmien, hemm bżonn nindirizzaw dan il-punt, jiena mort kontra dan ir-rapport. Naħseb li kellna wisq u wisq xogħol fuq l-aġenda. Il-kumitat der li ma setax jindirizza l-emendi u jagħmilhom fil-qosor u jiena nixtieq ngħid li il-politiċi kollha xorta waħda xtaqu li dan il-vot iseħ. Dal-ħodu kien hemm min tala pal posponiment ta' dan il-vot imma dan ġi miċħud. U għalhekk naħseb li il-koll għandna naħsbu ftit bil-mod mhux qed noqgħod nipponta subajja lejħadd imma rridu nsibu mod ieħor biex inkunu nistgħu nevitaw li konna noqogħdu hawnhekk bil-qiegħda nivvutaw għal sigħat sħaħ. U għajna najdu l-affarijiet kif huma, xi kultant laqqas inkunu nafu fuq xiex qed nivvotaw sal-aħħar tal-votazzjoni u nitilfu l-istampa aktar ġenerali tal-an tal-votazzjoni. Għal daqstant jiena ħan diskuti dan mal-kollegi konċernati fil-konferenza tal-presidenti biex nara kif nistgħu ntejbu l-affarijiet. Naħseb li rridu naħsbu mill ġdid fuq il-votazzjoni u nixtarru l-konsegwenzi. Naħseb li għawek nitkellem fisem kulħadd meta najdan u naħseb li dawk li jistgħu jitolbu għal sur eh, Papa Stankos u dawk li jistgħu jittamaw jittamaw li sur Stankos eh, ikun magħna dal waqtu jista' jirkupra u jkollu fejqanta maħna Grazzi. Pite, pite ja kolege,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 inti qed li ħajkun hemm posponiment tal-votazzjoni. Iżda naħseb li għandna niċċaraw ħaġa. Irridu niċċaraw eżattament ġara. Kien hemm kollegi li tkellmu mhumiex responsabbli mhux qed ngħidlek imma rridu nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn din il-kwistjoni tal-posponiment. Sinjura McGuinness. Grazzi, President ta' bilħaq il-koll qed inżommu s-sur Papa Stankos f'moħħna iżda nixtieq nindirizza dil kwistjoni partikolari. Sur Scholz tkellem dwar kif nagħmlu xogħolna u jien nixtieq niddefendi x-xogħol tal-Kumitat Agri, nixtieq ngħid dan. Irridu ħarsa miżid kif naħdmu il-President tal-Parlament qal li ħafna minna qed jivvotaw fuq affarijiet li laqas biss nafu fuq xi qed nivvotaw dwarom u jankunu nkunu franki. Hawnhekk ma jistax ikollok personal li jaħdmu 24 sija 7 fil-ġimgħa, hekk qed jiġri għandna wis pressjoni għanna wis volumi ta' rapporti x'nindirizzaw u għajja nieħdu il-punt di vista ta' Sur Schulz u forsi uħut minna jistaw ipoġġu bil-qeda u jaraw kif nistaw naħdmu aħjar. L-ammont u l-volum tal-materjal li qed naħdmu fuq kuljum ma jistax jiġi indirizzat effettivament. Il-Kumitat tal-Bidja ħadem ġmielu biex minn telef emendi u jiprofa jidaħħalhom f'dokument koerenti. Dan il-Parlament jirrappreżenta d-demokrazija, rridu nippermettu li jkun hemm il-votazzjoni, il-riżultat tal-Kumitat kien propju dan u jekk irridu nibdlu din il-pożizzjoni, rridu niddiskutuha. Forsi hemm bżonn kriżi bħal dik li għaddejna minna l-koll biex nibdlu l-mod kif naħdmu, għalek kajja naħtfu din l-opportunità biex minn tal-inqas niddiskutuha. Grazzi. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Kolleginnen und Kollegen. Es ist Bib, kollegi, Anna numru kbir ta' kollegi li jitolbu al mikrofonu Jena naf li il-koll probabilment ixtiqu eh, titkelmu dwar dak li għadu kem ġara, traġedja kbira. Il-President tal-Parlament Ewropew tkellem fuq din il-kustjoni u il-President Marja tidaqqa tit anke l-personal mediku għamel l-istess u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li minnu fih għenu kemm il-membri kif ukoll il-personal kulħadd dawn kollha għandna rrodulhom ħajr. Naħseb li issa mhux il moment biex nużaw il-plenarja għal diskussjoni bħal din. L-ewwel nett ma nafux xi żvolta ħajkun hemm minn dan l-andament naħseb li mhux l-aqwa mod biex nanalizzaw din il-kwistjoni u nkomplu dibattitu bħal dan. Il-President tal-Parlament Ewropew esprima l-opinjoni tiegħu u huwa qal li rridu nagħtu ħarsa lejn il-kawżi ta' dan kollu u nixtarru l-konsegwenzi kollha b'serħan il-moħħ u b'kalma kollha mhix kwistjoni nirpuntaw subajna u nagħtu ħtija l xaħat imma huwa appell minn naħa l-oħra biex il-koll nieqfu nirreflettu. Ejja ma jkunniex dibattitu, naħseb għandna nħallu l-ħin jgħaddi u mbagħad eh, nimxu minn hemm. Il-President qal li ħajamel analiżi u nixtaru l-konsegwenzi minna u kompli jarrafkom, zomkom eh, ġurnati u tkunu involuti f'dal proċess. U għalhekk nistedinkom mill-ġdid biex nieqfu f'dan id-dibattitu, nieqfu hawnhekk u ejja ma nkomplux dan id-dibattitu. Jekk hemm min assolutament jinsisti li jkollu bżonn li jitkellem li kollu bżonn il-mikrofonu, mhux se nwaqqafhom, ma nistax nwaqqafhom, imma qisu din is-sitwazzjoni serje u ma naħsibx li għal malfejn noqogħdu nanalizzaw is-sitwazzjoni issa, forsi aħjar noqogħdu daqsxejn lura. L-ewwel qabel kollox nixtiequ kull risq li sur Papa Stanko su fejqan ta' malajr. Il noch jemand das Wort? Għaw xaħat tiħor jishtiq jitkellem? ċorta wahda, Signora Engel? Ja, Herr Präsident, es ist äh, genau in der Linie von dem, was... Präsident? nimxi ħafna ma dak li għadek kemet, iżda naħseb li wara incident bħal dak li ġara, mhux il-ħin propizju li nanalizzaw din is-sitwazzjoni jew inkella nippruvaw nistabilixxu min kien fej u min kien xiex eċetera. Naħseb li xorta waħda minħabba dawn iċ-ċirkostanzi naħseb li nistgħu nibqgħu għaddejjin bl-aġenda. Li ġara dal-għodu huwa riżultat ta' ħafna fatturi li jevitaw li l-Parlament jimxi ħarir. U naħseb li hemm lebda mod aħjar milli nindokumentaw il-fatt li l-affarijiet mhux sejrin ħarir. U m'hemm lebda mod aħjar milli nesprimu tħassib tagħna dwar is-sur Papastankos milli li min tal-inqas fir-rigward il-votazzjoni aħna ngħidu li ħantemmu x-xogħol din il-ġimgħa biex ma nsebux sitwazzjoni simili id-darba li jmiss għada stess fejn kull wieħed u waħda minna jispiċċa jafas il-buttuni tal-votazzjoni għal satejo nofs bla waqfin. Għalek nissuġġerixxi li din il-Kamra tiddeċiedi li taħ dawn il-ċirkostanzi, taħ dawn il-kondizzjonijiet ma nkomplux dan ix-xogħol din il-ġimgħa. Il-President jinterrompi. Sur Engel.